On y va, on y va! Sa nibdow. Kjaġobkom sibu postkom, preparaw rwiħkom. Signuri, ovvjament, din hija l-aħħar sessjoni kbira tal-voti, mbagħad ikun hemm l-voti urġenti biss wara nofsinhar illum. L-aħħar sessjoni tagħna għalija u xtaqt nejdilkom biss jidispeċi interpreti għanni għanna ħafna ċifri gbar meta wieħed iqis il-mandat tagħna kemm votajna ċifri d-dejni għal aħħar sessjoni biex nżidu dawn iċ-ċifri. U nispera li naħdmu tajjeb flimkien. Grazzi. Nous passons donc euh, au vote et nous commençons par... Mela nibdow bil-voti, il-rapport tas sur Vulġanik, għanna votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u taddi il-rapport ta' Sinjura Mezzola u koll għanna votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u um, rapport jaddi t tieni rapport ta' Sinjura Mezzola. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U rapport jaddi. Rapport ta' Sinjura Krazza fuq il-Fondi ta' Investiment Ewropej fuq terminu twil. Mela, favur kontra astensjonijiet għaddaddi l-emenda numru 2, favur kontra astensjonijiet taddi. L-emenda wieħed CP għanna votazzjoni nominali. Niftaħ il-votazzjoni. votazzjoni maluqa u di l-artiklu 21 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet jgħaddi tieni parti nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u tgħaddi 35 il premessa 35 votazzjoni nominali miftuħa. Le, se jinfetaħ. Votazzjoni fetħet. Votazzjoni maluqa. U din taddi il-proposta tal-Komissjoni mela nifutaw li favur kontra stenzjonijiet taddi. Il-rapporter fej edha, Signora Krazza. Nħalli ftit fidejk, Signora. Nishtiq nirringrazzja il-Shadow u l-membri tal-Komitat tal Dan hija kwistjoni importanti ħafna li għandha x'taqsam mal-investiment fuq pjan fitul u l-finanzjament tiegħu. Jien għalhekk nixtieq nitlobkom biex ma nadux għal vot finali sabiex inkunu nistgħu nagħmlu aktar negozjati mal-Kunsill. Très bien, alors nous allons à main levée voter cette proposition de report du vote de la résolution qui est pour le report. Mela, nifutaw favur kontra astenzjonijiet il-vot għalek se niposponuħ. Naddu issa għal-rapport ta' senjura Meixner. U għabben nisimaw Sur Schlitter. Monsieur Schlitter, vous avez la parole. Ça marche? Oh, oui, maintenant. Iva, sa' taħdem sistema Em fil-verżjoni fil-Svedi sibna ħafna żbalji ta' traduzzjoni u dan jiena qettu Issa jiena fil-bidu ta' sessjoni fil-frattemp aħna konet nikonsultaw mal-ġuristi u ma sibniex il-kaptu tal-problemi. Hija ħaġa importanti għax qed nitkellmu fuq il-prinċipju ta' negozjati li nitlu fjom ma' istituzzjonijiet l-oħra. Għalhekk sinjura nixtieq ngħid li l-verżjoni bl-Ingliż li tot waqt il-votazzjoni Umbat il-ġuristi l-ġurist lingwistja jagħmlu l-irfinar Imma l-verzjoni bl izvedis mhux qed taqbel xejn mal-verżjonijiet bil-lingwi l-oħra. Ġifieri importanti li nifmu. Grazzi ħafna sur Schlitter kumment li diġà għamilt, imma ovvjament il verzjoni bl-Ingliż se tkun tot u se jkun hemm imbagħad il-verżjoni bil-lingwi l-oħra biex wieħed ikun jista' jiċċekkja. Is-Sinjura Rapporter, Sinjura Meissner fidejk. Iva, grazzi ħafna, Sinjura President minħabba il-problemi ta' traduzzjoni, diġa konna posponejna l-vot isir il-lum, l-Inglis hija eh, l-verżjoni oriġinali. Eh, ħafna nisma jaffux fuq xiex qed nivvutaw, qed nitkellmu fuq direttiva għafqas dwar dak il- il- spatial planning marittimu u anki il-ġestjoni tal-kosta ġifri l-użu ta' teknoloġija, għalhekk għandna bżonn dan ir-regolament. Ħafna nies forsi mhux qed jifmu u xtaqt nisħa eżattament fuq xi qed nitkellmu. Iva, grazzi ħafna minu eh, favur fuq l-emenda numru 88, favur kontra ħan iċċekkjaw għax l-affarijiet mhux ċari. Qed nitkellmu fuq l-emenda 88. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. U ċmod ċar ta' din, issa fuq il-proposta tal-Komissjoni li votaw fuqa tiġobkom favur kontra astenzjonijiet ta' di, rezoluzzjoni legislativa għanna votazzjoni nominali niftaħ il-vot. Votazzjoni maluqa. U il-rizoluzzjoni taddi. Naddu issa għal eh, rapport ta' Sur Garriga Poledo dwar it-tħul nefqa ta' sena finanzjarja 2015 għanna eh, votazzjoni nominali. Niftaħ l votazzjoni Fuq l-20 de. Nalaq votazzjoni u din ma tintlaqax. L-emenda numru 1, favur, kontra, astensjoniet taddi. Numru 5 favur kontra astensjoniet taddi. 21. Iva, tridu niċċekjaw niċċekjaw. Numru 5, niftaħ vot. Votazzjoni infetħet. Votazzjoni maluqa. U ma taddix din l-emenda. Il-21 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Numru 2 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 6D favur kontra astensjonijiet ma taddix. Numru 12 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 23 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 24 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. U ma taddix numru 13 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Numru 7 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. L-emenda 14 votazzjoni nominali niftaħ il-vot. Votazzjoni maluqa. Ma din l-emenda ma taddix, numru 25, votazzjoni nominali, il-votazzjoni miftuħa. Maluqa u ma taddix, numru 8, favur kontra stenzjoniet ma taddix, numru 17, favur kontra stenzjoniet ma taddix, numru 15, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix 26 favur kontra astenzjoniet ma taddix numru 9 favur kontra astenzjoniet taddi 27 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u ma taddix 28 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U ma taddix 29 favur kontra astensjoniet ma taddix. Paragrafu 11 l-ewwel parti minn favur kontra astensjonijiet tini eh, parti ma jaddix ma taddix 18 tridu li niċċekjaw ejja niċċekkjaw it-tieni parti tal-paragrafu 11. Niftaħ il-vot. Votazzjoni maluqa. U votazzjoni taddi. L-emenda 18 favur kontra astensjoniet ma taddix. 30 favur kontra Astensjoniet ma taddix. Paragrafu 13 fi 3 partit l-ewwel parti favur kontra astensjoniet taddi. Tieni parti favur kontra astensjoniet ma taddix, it-tielet parti favur kontra astensjoniet ma taddix. Tridu niċċekkjaw? Niċċekkjaw l-tielet parti. Votazzjoni miftuħa. Tielet parti. Votazzjoni maluqa. U votazzjoni tal u il-dan jaddi 31 favur kontra astensjoniet le ma jeddix, l-10 f'żewġ partit l-ewwel parti favur kontra astensjoniet taddi, tieni parti favur kontra astensjoniet ma taddix. 32 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u ma taddix numru 11 favur kontra ta' taddi 20 il-test oriġinali favur kontra sensjonijiet ma jaddix għandkom id-dubji ejja niċċekkjaw. Numru 20. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U il-tekst jaddi. 33 favur kontra stensjoniet ma, ma taddix, 34 favur kontra astenzjoni ma taddix, 19 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u ma jaddi ma taddix numru 4 favur kontra astenzjonijiet taddi. Mela, għanna votazzjoni nominali għal riżoluzzjoni, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U d rezoluzzjoni ġiet adottata naddu issa rapport tas sur Schwabe dwar il-liġi tal-kompetitività mela l-ewwel l-emenda numru 2 favur kontra stenzjonijiet di naddu għal proposta tal-Komissjoni favur kontra astensjoni di u rezoluzzjoni leġislativa votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Stazzjoni maluqa u din taddi. Issa naddu għal rapport ta' Sur Stas, għanitkelmu fuq il-blok numru 1, l-emen 34 favur kontra astensjonijiet taddi, blok numru 2 jaqa, proposta tal-Komissjoni l-vutaw għalija favur kontra astensjonijiet taddi, għanna l-emenda 35 favur kontra astensjonijiet taddi, u rezoluzzjoni legislativa, no, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u din adottata taddi. Rapport ta' Sur Protasiewicz dwar is-sustanzi psikoattivi ġodda għanna blok ta' emendi 48 favur kontra stenzjonijiet jaddu. L-emenda 12, kumitat libe, żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi, tieni parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi, 34 favur kontra astensjonijiet tgħaddi, 47 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi, tuni parti favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix. Proposta tal-Kummissjoni favur ħtidu nitċakjaw għalija kienet ċara ma nivvotaw nitċakjaw it-tieni parti ta' 47. Nara, il-votazzjoni u din taddi. Mela, proposta tal-Komissjoni vota fuqa favur kontra astensjonijiet taddi un bat eh, votazzjoni nominali li rezoluzzjoni legislativa votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u taddi. Issa, naddu għal sinjura Jimenez Beser il-Barrio għanna pakket eh, ta' emendi tal-Kumitat Libe, favur kontra stensjonijiet ta' jaddu l-emenda 17, favur kontra astensjonijiet ta' di, niċċekjaw għek tridu 17. Niftaħ il-vot. votazzjoni maluqa. U ma eh, deċi ċifri kelkom raġun. Nivvotaw fuq il-proposta tal-Kummissjoni favur kontra astensjonijiet adottata issa vot fuq il-resoluzzjoni legislativa votazzjoni nominali votazzjoni maluqa u din adottata. Naddu għas rapporta sur Peter fuq il- il-ftajim mal-ġappun l-emenda numru 4 favur kontra astensjoniet ma taddix numru 5 favur kontra astensjoniet taddi jidirli imma jiena l-esta li ninċekjaw Iva, numru 5 namlu vot elettroniku. Numru, l-emenda numru 5. Votazzjoni maluqa u din għaddiet. Numru 6. Ivutaw tajjeb ħana rajdejkom favur kontra astensjonijiet. Adottata ma mux ċara ejja nagħmlu vot elettroniku dwar l-emenda numru 6. Votazzjoni maluqa. U ma għaddiċ l-emenda numru seba' ollu idejkom sow, favur, kontra, astensjonijiet ma, ma ntlaqiċ ċara, numru wieħed, favur, kontra, um, astensjonijiet ma diċ ċara, numru 2, favur, kontra, astensjonijiet ma diċ, 3, favur, kontra, astensjonijiet taddi, mena, Anzi, anzi, skużawni, għazbal, jiena għedin fl-axħar fl-axħar. Ma taddix rezoluzzjoni se fda fuq votazzjoni nominali. Tidu tiċċekkjaw il-emenda numru 3, vot elettroniku. Leva teklu! Votazzjoni maluqa u maddit. Naddu għal rezoluzzjoni, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u din taddi. Issa nivvotaw fuq il-rezoluzzjoni eh, tal-Kommissjoni li miss dawk favur, fuq numru seba dawk favur kontra stazzjonijiet taddi. Issa, fuq riżoluzzjoni votazzjoni miftuħa. Le vot e klu. Et adopti. Il-votazzjoni malu u din hija adottata. Talba għal mikrofonu nati il-mikrofonu nati il-mikrofonu jekk joġbok. Grazzi, Signora President. Għal darbohra qed nivvotaw fuq rapport li eh, huwa qed fuq il-dossier li mhix demokratika, imma eh, il-forz tal-pulizija tal-gverni ta'kom arresta ħafna attivisti il kelli mhuwiex xara xa jiġi interrott. Dan mhuwiex lan, dan mhuwiex point of order għalhekk se nkomplu bix-xogħol tagħna għanna xaħġa tal-ridu nejdu li ġeja il presidenza għanna sur Pietro Proposenko fil-mana ġifiri mill-komitat tal-kooperazzjoni tal-parlament tal-Ukranja ijat mana unek il-lum fl-Strangers Gallery.